So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mach mal da die. tajba, kollegi, nistaw nibdow s-seduta, kjoġobkom. Merħba għal-komitat tana, din il-laqqa tal-komitat, barra b'nazzi u mem lebda l-opit tal-futbol l għodu għalek nistaw naħdu għal-votazzjoni. Nittama li ġibtu l-karta tal-votazzjoni ma'kom aħna ħajkonna bżon dawn il-karti tal-votazzjoni. Würden wir so allmählich loslegen mit äh, den Abstimmungen. Naħseb mela nistgħu nibdew. Nibdew bil-votazzjoni. Il-punt numru 8 fuq l-aġenda tagħkom. It-qejjed fis u l-użu tal-prodotti bioċidali. Dan huwa rapport tar-rapporter Krista Klas. nistgħu naraw min ħajvota bla staġib ta' xejn, ta' wisq, mela nistgħu nibdew il-votazzjoni jissa. Krista, għanna raw jekawx kulħadd. Forsi għandna nagħmlu prova tas-sistema ta' tamirtana biex naraw jekk għanni in-numru ta' nies biżejjed meħtieġ għal kull grupp. Issa naraw jekk kollox issejjem xi ħarir jew le. Il-votazzjoni miftuħa għal din il-prova. Votazzjoni magħluqa. ħadd ma vvota kontra. Mela kollox xi ħarir bħat temp, kollox b'nazzi. Naddu għall-emenda numru 1, dawk favur. Iva, votazzjonija l-ewwel 103, Jorgensen, dawk favur. Kontra. Attenzjonijiet, maddiċ. Il-kompromess numru 1, dawk favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddit. Kompromiss numru 2, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Imbat għanna emenda konsolidata numru 3, dawk favur. Dan huwa vot maqsum mitlub mill-PPF tliet partijiet. Mela l-ewwel parti dawk favur, jew l-idea? Kontra, astensjonijiet, naħseb irridu nagħmlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 24, 24. U żewġ astensjonijiet. It-tieni parti tal favur. Kontra. Astenzjonijiet. Donnu ġiet adottata, zda ħnamlu verifika xorta waħda, nkunu ċerti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 25 favur, 24 kontra, żewġ astenzjonijiet. Adottata. It-tielet parti issa dawk favur. Kontra. Nerżaw nagħmlu verifika għal darboħra. oħra. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Il-punt li jmiss huwa allinjament ta' komitoloġija trattat ta' Lisbona minnaħa ta' rapporter. Dok favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Artiklu numru 1. Nemenda 10, dok favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 128 f'żewġ partijiet. Qed jgħidu li li ħanivvotaw biss fuq it-tieni parti. Mela ħanivvotaw fuq it-tieni parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddux. Imko numru 6. Dik taqa, naġiet adottata ta' qabel. Imka, imko seba taqa u koll. Naddu għal-pagġna li jmiss. Imko 8 hija zieda dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Artiklu numru 2 129 u 130 it-tre disa u imko disa u ma l-istess dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika, jgħid il-President. Votazzjoni maluqa adottata. 28 favur, 24 kontra, l-ebda astenzjoni. 131, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 11, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 132, favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 12 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għanamlu verifika. Votazzjoni maluqa. 24 favur, 26 kontra, lebda astenzjoni. Maddiċ. Artiklu numru 3, emenda 13, ta' favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 14. Inko 10 u itre 10 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 133 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet, Naħseb li għaddiet iżda ħnamlu verifika elettronika għal darba Votazzjoni maluqa. Iva kienet rib ħafna iżda 28 favur, 27 kontra l-ura adottata. 134 motti, dawk favur. Kontra. Naħseb l-istess ħaġa, nerġa' nagħmlu verifika. Votazzjoni magħluqa. Iva l-istess 28 favur 27 kontra mela għaddit. 135 da favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 136 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela 137 taqa, 15 issa favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. 138 taqa. Iva. Mela nivutaw fuq 139, Vice Gerber, dak favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Sittax u itretnax tretnax dak favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Namlu verifika, jete President. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Rasem bras. 28 favur, 28 kontra. Sana sanaddu għal 140 Jorgensen, dawk favur. 140. kontra. Astenzjonijiet għaddit. Naddu l-pagġan li jmiss, 21 minna ħata rapporter, dak favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddit. Mija wieħed u erbajn. Dok favur. naħseb li dawn huma l-istess. 141, 142, 13 imko 13, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Votazzjoni elettronika, namlu verifika. Votazzjoni maluqa reġaw ras imbras 28 favur, 28 kontra. Lebda astenzjoni, għalek ma taddix. it mintax, 145, 147, imko 14. Dok favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit it-13, 145, 148, imko 15, dok favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Mija ħamsa warbajn, buzoj, dok favur. Kontra. Astenzjonijiet? Maddiċ. Itre 20, imko 16 u 149 dok favur. Kontra? Astenzjonijiet? Addit. 22 dok favur. Kontra. Astenzjonijiet? Addit. 146 taqa, paġna li jmiss, 23 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Itre 22 taqa, 24 favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. 143 dak favur kontra, astenzjonijiet, votazzjoni elettronika namlu verifika. Votazzjoni maluqa. Adottata 29 favur, 27 kontra l-ebda astenzjoni. 144 taqa, 321 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Artiklu numru 4, 150 da favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddit. Namlu verifika. Votazzjoni maluqa. Rib ħafna, 29 favur, 27 kontra, l-ebda stenzjoni l ta' tiġi adottata. Naddu issa l-emendi identiċi 151, 23 imkot 18. dok favur. kontra astenzjonijiet għaddit 152-155 paragrafu 2a dok favur kontra astenzjonijiet għaddit 155 paragrafu 2b dok favur kontra astenzjonijiet għaddit 153 taqa 25 itri 25 imko 17 favur kontra astenzjonijiet Addit 26 il-rapporter favur kontra astenzjonijiet għaddit 154. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Mela, l-istess maġġoranza zdaħna verifika xorta waħda. 154 votazzjoni miftuħa. Naħseb li mhux kulħadd ivvota. Mela issa nagħlaq il-votazzjoni. Maddiċ. 27 favur, 29 kontra l-ebda stenzjoni. Issa ħafna mill-votazzjonijiet li mis koperti minn emendi ta' kompromess mela nistgħu nimxu il-qoddim. paġna 14. Artiklu numru 6. Paġna 14. għaw minn għandu il-paġni differenti, numru tal ma mela naħan komplu bl-artiklu numru 6 bil-lemendi identiċi 30, it 30, imko 23.a, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Mbat 181 rivasi, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. Dawn huma identiċi 31, 31 imkot 23 punt B, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 182 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Il-liberali qed votaw. Mwet nara l-ħadd jivvota minn naħat liberali. Nerġgħu nvotaw. Min huwa favur il-182. Kontra? Astenzjonijiet? Namlu verifika għal 182. Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Ras imbras 28 favur, 28 kontra, labda stenzjoni. 183 rivasi daw favur. Kontra. Astenzjonijiet, namlu verifika. 183. Votazzjoni maluqa. 28 favur, 27 kontra l-ebda stensjoni, rasim bras, iżda mux kullħat t-tivvota, adottata xorta wahda. Emmin et jinsaj podġu l-karta tal-vot tijaw. Adottata 184 revasi daw favur. Kontra. Namlu verifika, għandar boħra. Votazzjoni miftuħa. għanna persuna oħra t-vota. Votazzjoni maluqa. 28 favur, 28 kontra, lebda astenzjoni, naraw xiemel il-rizultat, il-votazzjoni ma taddix. Mela l parir kien utli għal xieħut u mux utli għal uħut oħra. 185 u 186 u ma identiċi dawk favur. Kontra. Nablu verifika, għandaw it-nej. Votazzjoni maluqa 28 favur, 28 kontra, nebda stenzjoni ma taddix. Rasim rasal dal bohra Naddu għal-votazzjoni li jmiss 190 rivasi dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika. Votazzjoni maluqa, għal-darba ħra rasim bras, 28 favur, 28 kontra, l-ebda estensjoni mal-lura ma taddix. Artiklu numru 7, imko 24, dak favur. Kontra, astensjonijiet, adottata. Dawnu ma identiċi 32 imko 25 32 dak favur. Kontra l-astenzjonijiet għaddit. Dawnu ma identiċi u koll 33 imko 26 33 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Itre 34 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Dawnu ma identiċi 34 u imko 27 daw favur kontra astenzjonijiet għaddu. Dawn huma identiċi wkoll 35 itre 35 imko 28 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddu. Artiklu numru 8 jessa. 191 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. it 36 dok favur. Kontra astensjonijiet għaddit. 192 dak favur. Kontra astensjonijiet għaddit. Favur kontra astensjonijiet għaddit u koll 193. Artiklu numru 9. Inko 31, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Issa 195 u 96 l-istess, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika. 195 u 196. Għaw vot zejiet tal-PPE. Huwa triq tajba suċċess iżda ħjar noqdu attenti. 28 favur, 29 kontra, l-ebda stensjoni mela ma taddix. 199, dak favur. Kontra astenzjonijiet. Naħseb li maddiċ. Iżda mlu verifika xorta kulħat t-vota Fadal t-nej votaw, xorta wahda Mela nalaq il-votazzjoni s-sa Għaddit. 29 favur, 28 kontra l-ebda stenzjoni mux mhux kulħadd tivvota. Xorta waħda għaddit. L-emendi li jmiss jaqgħu, issa nibqaw għaddejn l-emenda numru 200. 201 imko 31.b Dawnu ma kolla huma kollha flimkien votazzjoni maqsuma fl-ewwel parti issa favur. Kontra astenzjoniet, maddiċ it-tieni parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet għaddew ukoll. Mitejn u tnejn. Merkis, tok favur. Kontra. astenzjoniet, Għaddit. 203, 204, 205 kolla l-istess, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, namlu verifika. Votazione manuale. għaddiet 31 favur 26 kontra l-ebda 206 favur kontra astenzjonijiet għaddit. namlu verifika 206 Għaw vot tal-PPE. Grazzi. Irridu jkunna kollox preċiż dan affarijiet. Tajb wis, mela taddi 29 favur, 26 kontra l-ebda stenzjoni. Tidu tużguraw li jkollkom il-karta tal-vot imdaħla, xaw tlita tlet voti neqsin. Mitej u sebassa. Favur? Kontra? astenzjonijiet maddiċ. tminja, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Imko 31.d daw favur kontra astenzjonijiet maddiċ. disa? favur kontra astenzjonijiet għaddit għaxra? favur kontra astenzjonijiet għaddit 211 u itre 39 u ma nistez daw favur kontra astensjonijiet għaddit. 212 daw favur kontra astensjonijiet maddiċ. tlettax tiġir tirata mela nimxu issa għal erbatax. Dawk favor. Kontra. Astenzjonijiet. Kolla qrib naħseb li għaddit iżda namlu verifika. Mitej u 14. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Artiklu numru 10 716 dak favur. Kontra? Astenzjoniet? Għaddit. Senda fjur. 219 dak favur. Kontra? Astenzjoniet? Astenzjonijiet? Maddiċ. 208 dak favur dak kontra? Astenzjoniet? Għaddit. Verika fuq 218, votazzjoni miftuħa. Ended. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Artiklu 11, itre 40 dak favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddit. Artiklu 13-39 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Tnejt li tnejt, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. It-3-4 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Artiklu 15

u 41. Imka 35, itre 44 u 45 dak favur. Kontra astenzjoniet għaddit. Emendi identiċi 232, 32, itre 46, imka 36 dak favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 233 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Niverifika għamela. 234. Abstimmung beendet. Votazzjoni mal-luqa. Għaddit 234 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ nivverifikaw fuq 234 äh, Sorry, ich habe falsch geguckt, das ist natürlich klar angenommen. Uh, sorry. Għaddit moċċar, niskuza ruħi. Artiklu 16 issa. Emenda 42, anzi, emenda 235, dak favur. 235, dak favur. Kontra, astensjonijiet maddiċ. 236, dak favur kontra, astenzjoniet maġġiċ Mitej seba' u dak favur. Kontra, astenzjoniet niverifikaw. Beendet. Angenommen. Votazione maluqa Għaddit. Mitej 38 taqa. Mitej 39 u kol. Mitej 40 u kfawur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Mitej 40 u kfawur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. u dawk favur kontra, astenzjonijiet, taddi. 43 u 348 dak favur. Kontra, astenzjonijiet, taddi. 243 zoċ partijiet l-ewwel parti dak favur. Kontra, astenzjonijiet, taddi. It-tieni parti dak favur, kontra, astenzjonijiet taddi wkoll. 44 b'emenda orali dak favur jekk jolobkom. Kontra astenzjonijiet taddi. 244 dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 245 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 45 imkow 38 itre 49 jok favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Imkow 39 itre 49 it-tini parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. 246 dawk favur kontra astenzjoniet taddi. 247 dok favur kontra astenzjoniet taddi. 248 favur kontra astenzjoniet taddi. 47 u 53 huma identiċi żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra astenzjoniet ta' dittini parti favur. Kontra astenzjoniet ma ta' ddix. 48 u 51 dawk favur kontra astenzjoniet ta' ddix. Imko 40, dawk favur, għansi dik taqa jgħid il-President, artiklu 17. 249 dawk favur. Kontra, astenzjoniet, Taddi. Mitew ħamsin u itre 52 dawk favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. Itre 52 wieħed wieħed A dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Itre 52 wieħed wieħed B dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 250 dawk favur kontra, astenzjonijiet taddi. It-tretni ħamsin, wieħed wieħed ċedu kvabur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. It-tretni ħamsin, wieħed tnej daw kvabur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 252 daw klavur, kontra astenzjonijiet ma taddix 253 dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix 254 Jorgensen f'tlet partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Telet parti dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Nivverifikaw telet parti. EPP einer zu viel. Eine Karte muss raus. Mżon nirtiraw karta tal-vot mill-PPE, għaxem wahda zejda. Issa rtirajna t-nej. Insomma, l-emenda ma taddix. Mitej 55 dok favur. l da plam da kontra stenzjoniet ma taddix. 256 da favur. Kontra. Astenzjoniet ma taddix. It-350 wieħed nejbe favur. Kontra. Astenzjoniet ma taddix. 257 dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 258 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. It-352 wieħed ċe nifferika fuq 258. Abstimmung dann beendet. Votazzjoni magħluqa. L-emenda tgħaddi. It-53 wieħed tnej ċetaqa. 259. Favur? Kontra? astenzjonijiet ma taddix. 260, 261 u ma madentiċi dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 262 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 263 dawk favur kontra astensjoniet taddi 265 dak favur kontra astensjoniet taddi Mitej sittin ċe dak favur kontra astensjoniet taddi. Mitej 266 dak favur kontra Astenzjonijiet taddi. 264 ċebe dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 264 ċeċe dak favur dak kontra astenzjonijiet taddi. 267 dak favur kontra Astenzjonijiet ma taddix. 268, 269, it dok favur. Kontra, astenzjonijiet taddi.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 16 ma taddix għalix eh, bekk 49 u 53 li għaw 50 hija kompromess naslu għaldek għal 273 u kfavur kontra assenzjonijiet ma taddix 274 u kfavur kontra assenzjonijiet ma taddix. der Rest des Textes dafür. 51 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 52 itre 54 jaqaw. Dreiundfünfzig. Dak Favor kontra astenzjonijiet taddi. 275 wieħed u imkot 42 wieħed. Jaqa? Eba ħamsin dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Artiklu 19 Meta jisab 276 Jorgensen dak favur. Kontra? Astenzjoniet. Taddi. Meta jisab 277 dak favur. Kontra? Astenzjoniet. Taddi. Artiklu 20. Nivvotaw fuq 55 li 357 u imko 44 favur kontra astenzjonijiet taddi. Mitert meni. Jorgensen? Dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Ittre 59 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 282, 283, 284, imkow 46, dawk favur kontra astenzjoniet Jaddu kollha. Itre 60 taqa, itre 60 dawk favur kontra astenzjoniet ma taddix. 285 280 u imkaw 47 huma identiċi dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Artiklu 20. 286, 288, it-360 u madentiċi. Vat maqsum l-ewel parti, dak favur, kontra, astenzjonijiet, ma jaddux. Tini parti dak favur kontra astenzjoniet taddi. Imkaw 48 dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix.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 A. Itre 65A. Itre 65A, da favor. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw. Ein EPP zu viel. Au, vot zejt għal-PP? Anzi, nistaw naqru votazzjoni għaddit. U 30 konċa 27. 296-298 dan diċi dawk favur. Anzi jaqaw, jajt il-President. Naddu għal 300 u 65 u wieħed dok favur kontra astenzjonijiet ma taddix. tnej l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 303. 304 dak favur. Kontra. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddiċ. 306 taqa. 308 Jorgensen dak favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 309 Kramer dak favur. Kontra astenzjoniet taddi. 310 dak favur kontra astenzjoniet taddi. Artiklu 22 57 sawetu 60 u itre 67 dawk favur kontra astenzjoni taddi. Tajb niverifikaw l-ħar votazzjoni 57 u 367. Das ist so klar wie Klärchen. Das wir äh, alle dafür. Also. Nein. Jidher li kulħadd kien favur. Wieħed werbajn favur, disa kontra għaddiet. Artiklu 23, 312, 368, imkol 60 daw favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 62, itre 69 ma identiċi dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma ddiċ. Itre 70 dak favur. Kontra. Astensjonijiet ma ddiċ. Artiklu 24 Dak favur kontra astensjoniet għaddit. It-tret 72 dak favur kontra astensjoniet maddiċ. Niverifikaw? Jajt il-President? Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Tajjeb, mela. Imko 42, dak favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Imko 62-63 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Identiċi jumbat. ħmistax dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Nadu għall-artiklu 27 artiklu 16, 360, itre 75, itre 76, imko 64, imko 65, favur, kontra, stazzjoniet, għaddit. Artiklu 28, 317, imko 66, dak favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Imko 69 favur. Kontra astensjonijiet għaddit. 317 ta' it-377 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ imko 67 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Votazzjoni maluqa għaddit kienem xaħut li mollew xidejom bizzejiet jajt il-President. Imkot 68 u 318 u ma identiċi favur mela dik taqa. Itre 78 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Artiklu 29, 319, rivazi, favur? kontra astensjonijiet niverifikaw 319. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. Għaddit, bizbrix. 320 dawk favur kontra. Aħjarna verifikaw 320. Vot elettroniku. Karin kann nochmal Kadenbach, einer Zifil. viel. Għanna vot, karta tal-vot zejda, xaħat minnkom irritin il-karta tal-vot tijaw.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 Okay, also angenommen. Għaddiet. Tletmija merkiz dak favur kontra astensjonijiet maddiċ 323 Merkis, favur kontra astensjonijiet għaddiet. 324 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 325 identika għal itre 79 u inkon 70 dak favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. 326, it tretmenin u imko 71 huma identiċi dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Artiklu 31, 328 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 329 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tletmija seba' rivazi dak favur Le, di, ta' biss jekk ma tintlaqax 328, ġifiri issa qed vota fuq 327 dawk favur. Kontra? Astensjonijiet irridu niverifikaw b'mod elettroniku. Votazzjoni maluqa? Għaddit. it-tielet parti tal-emenda konsolidata ma tlaqax. Għalhekk issa rridu nivvotaw fuq l-emendi illi fil-fat ma waqawx. Itrew 81 paragrafu wieħed dawk favur. Itre wieħed u tmenin paragrafu wieħed. Ta' kontra Votazzjoni elettronika, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. inkomplu bil 3-3-1 eh, rivazi dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Se niċċekjaw jgħid il-President 331. votazzjoni maluqa għaddiet. Erba u settin, tletmija disa u tletin, tletmija u erbajn, tletmija u u erbajn, tletmija tnejn u werbajn huma identiċi dawk favur. Grazzi kontra. Astenzjonijiet, għaddiet.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 verifika elettronika. Holger Kramer irritiert mich, weil äh, er die Hände immer anders hebt wie der Rest der Liberalen. Sir Kramer, et, äh, et l-ħomli għalix jivvota kont, äh, kontra dak li kun għadin jivvotaw uh, il-liberali. Ek joġba, kax ma t-deċidix ma minn et iżom votazzjoni maluqa. Għaddit, tajjeb wisq. artiklu 34, identiċi 65 u 382 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. Aħjar niċċekjaw għax eh, naħseb kienu ras imbras. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa Ma deċ. Sitta u sittin u itre 83 u ma identiċi, dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet deċ. itre 84 itre 84 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ 67 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. 346 nitre 85 imko 74 huma identiċi u dawn għaddew. 347 Johnson, dak favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 348 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Tletmija u ħamsin

U għek issa naddu għall-artiklu 36. Emendi identiċi 353, 354, it 87, imku 75 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Artiklu 37, it 88 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Artiklu 37a. Mawxej, għajt il-President. Tajjeb mela naddu mill-ewwel għall-artiklu 38, 355 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. wieħed u imko 76 u um madentiċi dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Artiklu 39, 356, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Artiklu Skużawni emenda 357 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Artiklu 40. Nivvotaw nivotaw biss fuq l-ewwel parti. Itre tlieta u design l-ewwel parti. Favur kontra astensjonijiet ma' Artiklu 41 Artiklu 41 m'hemm xejn nivvotaw fuq u hawnhekk. Artiklu 42 għanaraw. issa qed nivotaw fuq 73 dak favur kontra astensjonijiet maddi. It-tre 96 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tletmija tnejn u sittin, tletmija tlieta u sittin imko tminja u sebajn jaqaw. Għada ah, favur, skużawni, kontra, assensjonijiet maddeċ artiklu 44 hemm ħafna emendi identiċi minn 365 sa 98 favur kontra stensjonijiet għaddit. Issa 368, 369, 398 huma l-istess. Favur kontra astensjonijiet għaddit. Itre 98, imko 80, 370 għaddew huma l-istess. 371 imko 80 u 398 favur kontra stenzjonijiet għaddi. Tletmija erba' favur kontra anzi imkot menin u tret u 398 favur kontra astenzjonijiet għaddaw. Il-399 u imko 81 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 375 itre 100 100 imko 82 favur kontra astenzjonijiet għaddaw. Artiklu 45, 376 u 378. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Artiklu 46, 301, sotto paragrafu 1, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiċ. 379 sa imko 83 l-ewwel parti tini favur kontra estensjonijiet maddiċ 380 motti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addit. Namlu verifika għal 380 motti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ 28 favur, 30 kontra l-ebda stenzjoni. Imko 83 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 386 u im, sa imko 83 dawn huma l-istess minn 386 386 sa imko 83 Għannivotaw kollha f'daqqa għal-jom. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Namlu verifika elettronika. Mela nagħlaq il-votazzjoni issa. Tajjeb wis. 29 favur, 28 kontra l-ebda astenzjoni. Għaddit. Tletmija utmenin, imko 83 u itre utlita, favur. Kontra astenzjonijiet rib ħafna, rasim ras naħseb ma najkonna bżonn ta' vot elettroniku. PPE, vot tal PPE zejiet, mela maddiċ 28 favur, 30 kontra l-ebda astenzjoni. 309 motti, favur. kontra, Astenzjonijiet għaddit. 391 l-ewwel parti, l-ewwel parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddit, it-tieni parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Artiklu 47 393 Vice Gerber favur. Kontra Namlu verifika, jgħid president 393, verifika miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Ma ditx. 394 buzoj. kontra. Namlu verifika. Donna għetnan najow mela namlu verifika elektronika fuq 394 ta' buzoj. Vota Votazzjoni maluqa maddiċ. 26 favur, 32 kontra l abtastenzjoni 395 Gerling dak favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 396 delange, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 414 u 306 jaqaw. Le? Mela ħan votaw issa fuq l-414 Pirillo u 306. Da favur. Kontra. Namlu verifika elettronika. Votazzjoni maluqa. U għaddit 36 favur, 21 kontra l-ebda stensjoni. Imko 84 daw favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. dawn huma l-istess 397 399 etre 104 b'emenda bil-fom l-ewwel parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti issa favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tletmija tminja u design. Rivazi, per favor. Contra? Astensioniet, addit. Sitta u sebajn żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tini parti favur kontra astenzjonijiet ħaddit. Erbamija u erba li hija l-istess lok favur. Kontra l astensjonijiet, għaddit. Dan huma l-istess emendi 77 u 408 favur kontra l astensjonijiet maddiċ. 407 favur kontra l astensjonijiet maddiċ. Għaddit, skużawni. Inkomplu bitre 105 ta' favur. Kontra. Astenzjonijiet. Votazzjoni elettronika għal itre 105. Votazzjoni maluqa. Adottata. 31 favur, 26 kontra l-ebda 412 Vice Gerber, ta' favor. Kontra. Astenzjonijiet. Addit. Imko 84 b'emenda bil-fom, ta' favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Artiklu 48. L-istess l emendit 79 itre 107 imko 85 daw favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddew. Emenda 80 itre 108 imko 86 daw l-istess mela favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddew. Emenda 81 itre 109 imko 87 daw l-istess favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddew artiklu 49. Imkot 88, tini parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 83, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. MND 84 imkot 88 u 310 dun l-istess favur kontra astensjonijiet għaddu. MND 85 u imko 89 dawn l-istess daw favur kontra astensjonijiet għaddu. Artiklu numru 50 dawn jiġu irtirati element li jem naddu għal-artiklu 51 er- emenda 417 motti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Verifika elettronika miftuħa. Malwaqa? adottata 30 favur, 28 kontra l-ebda stenzjoni. 87 tar-rapporter u itre 111 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddu Artiklu 52 418 Vajs Gerber dak favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 88 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Namlu verifika fuq l-emenda 88. Miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Imko design, dak favor. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Artiklu 53. Emendi 89. Itre 112. U imko design u ma l-istess. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addit artiklu 54, imko 92 u imko design, anzi l-emenda design tar rapporter da favur kontra astenzjonijiet għaddew. Erbamija u oxrin, dak favur kontra astenzjonijiet għaddit imko 93 taqa 421 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Erbamija favur kontra astenzjonijiet għaddit. Imko 95. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. Itre 113 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Erbamija la paġ favur kontra astensjonijiet għaddiet. 424 favur kontra, astenzjonijiet għaddit. 425 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Artiklu 55. Emendi 426-314 dawn l-istess, favur, kontra, astenzjonijiet maddoċ. 427 dak favur kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 428 imko 97 314 dawn l-istess favur kontra astenzjonijiet għaddit addo. Emenda 428 imko 98 314 dawn l-istess favur kontra astenzjonijiet Għaddit, emenda 428 imkod 99 itra 114 l-istess, fafur kontra, astenzjonijiet, verifika elettronika. Fotosini maluqa. Għaddit. Emenda 428 imkomija 314 dawn l-istess. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Verifika elettronika. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 31 favur, 27 kontra l-ebda astensjoni. 429 l-paġ, l-favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Emenda 92 u 315 l-istess, daw favur. Kontra. Astenzjonijiet Għaddu. Artiklu 56 430 ta' bażi favur kontra astensjonijiet għaddit 431 favur kontra astensjonijiet Signora Klas, tixtieq verifika mela nagħmlu vot elettroniku miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 30 favur, 28 kontra l abdastenzjoni 432 merkis favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 93 u 316 dawn l-istess favur kontra astenzjoniet maddiċ. namlu verifika elettronika, jgħet il-President. Fuq dawn it-tnejn, design u 316. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 29 favur, 29 kontra, astenzjoni waħda. 433, Vice Gerber, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Artiklu 57, 434 favur kontra astensjonijiet madiċ 435 favur kontra astensjonijiet għaddit artiklu 58 emendi 436 u imkow 101 dawn huma l-istess favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 437 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 438 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra namlu verifika elettronika, jgħid il-President, 438 l-ewwel parti. Votazzjoni magħluqa. 25 favur, 34 kontra l-ebda stenzjoni maddiċ. It-tieni parti issa. Favur. Kontra. Verifika elettronika t-tini parti ta' 438. Votazzjoni maluqa. Għaddit 32 favur, 27 kontra l-ebda stenzjoni. 439 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 440, itre 117 l-istess, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Imko 102, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 441 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Erbamija tnej erbajn taqa, erbamija tlita erbajn issa favur kontra astensjonijiet għaddiet. Imko 103. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Artiklu 59 imkom 104 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Artiklu 61 emenda 94 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Artiklu 62 emendi 445 u imkom 105 l-istess favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 446 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Artiklu 65. L-emenda taqa. Artiklu 66 it-tre 120 favur kontra astensjonijiet għaddit. 448 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Artiklu 70 emendi identiċi 449 u 450 it-tre 120 favur kontra astenzjonijiet għaddit. it-320 dak favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 450 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit Emend identiċi 95, 452, dak favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 456 Weisgerber dafür. Dagegen. 456 Weisgerber favur kontra sensjonijiet Matic. Artikel 73 smajt li jridu nivvotaw fuq 455 ta' Roth Berend. 455 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Is-sinira klass verifika? Niftu l-votazzjoni fuq 455. Abstimmung, ja, beendet. Votazzjoni maluqa. Mantiċ. Artiklu 73, 462, favur. Kontra. Ostensjoniet, għaddit. Artiklu 75, it-tre 123, dak favur. Kontra, astensjonijiet, għaddit. Artiklu 76, 464, favur. Kontra, astensjonijiet, għaddit. 164 votazzjoni miftuħa jgħid il-President. Abstimmung bi beendet. Votazzjoni magħluqa. L-emenda tgħaddi. Ebba 165 dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet tgħaddi. Imba 166 favur kontra astenzjonijiet tati u kol. Artiklu 77 emendi identiċi 470 imkawi 107 daw favur kontra Astenzjoniet, ma taddix. Emendi 96, it-remija 24, imkomija 8, favur, kontra, astenzjoniet taddi. Emendi identiċi 47 imkow 109, favur, kontra, astenzjoniet ma jaddux. Artiklu 80, 97 dak favur, Sir Rossi, point of order. Staq tonight illi l-interpretazzjoni bit-Taljan tasal tard ħafna ma nistgħux nifutaw hekk. Okay, dan soll ich langsamer machen. Forsi, forsi nimxifti iktar bil-mod jew nisma direttament anke nagħmel nagħmel forsi niblu l-affarijiet. Artikel 80 eh, an Änderungsantrag 97 der Berichterstatterin nochmal. Wer ist Artikel 80 dis-97 al favor kontra astenzjonijiet adottata. Artikel 80 472 dak favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Imkom 110 favur kontra astensjonijiet għaddit. Erba' 473 dak favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. Emendi identiċi Anzi, nivvotaw bot elettroniku fuq 473. Beendet. Votazzjoni maluqa maddiċ. 474 u imko 111 dub favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Artiklu 82. Emendi denti ċerba identiċi nr. 176, 325 u nkom 112 ta' favur. Kontra, astenzjoniet, maddiċ. Votazzjoni miftuħa. Beendet. Votazzjoni maluqa. Dejjem bilanċat il-votazzjonijiet, pero fil fat daw l-emendi ma jaddux. So, dann kommen zu den Annexes und da wollte die Frau Klaas. Nidu għall-annes issa, il-Signora Klaas. Iva, fuq l-annessi, għanna ħafna emendi li huma kontra riċerka fuq l-annimali u l-esperimenti fuq l-annimali jiena favur li nilmitaw dan u namlu ftejt minn dan u pala prinċipju nistanajt li nappoġġa l-emendi imma wara li sibt aktar dettalji l-biraħ jider li mxieġezzjoniet l-għennet qed nipromovu testi u kriterji aktar ibsin imma ma rridux nappoġġaw riċerka. Għal daqstant niproponi li meta niġu għal kwistjonijiet ta' riċerka fuq il-pjanti, nikonna riċerka ulterjuri. U jekk qed inħarsu lejn kriterji xjentifiċi illi irridu jiġu deċiżi għal dak sam sustanzi tal-endokrin irridu nagħmlu aktar. Fil-preżent, Sur President, ma nistax niġġudika x'inhu l-kontenut ta' kull emenda jiena niproponu nivvotaw favur għaliex rridu naħdmu fuq dan b'mod ulterjuri rridu nirriflettu aktar. Jekk il-komitat joħroġ favur il-block votes, bla dubju se jkunna nagħmlu konsiderazzjonijiet ulterjuri u naħseb il-Kommissjoni qed taħdem bisih dwar dan u nħeġġeġ lis servizzi qabel il-vot fil-plenarja sabiex jagħtu aktar sustanza. U nkunu nafu xiridu nfissru b'dawn l-emendi u xem wara kull emenda individwali. Grazzi ħafna. Jider li l-qettajt li inti taqbel maħna illi nieħdu blog vote, illi ikopri numru ta' paġni. U nistaqsu li l komissjoni sabiex teżamina dan b'mod ulterjuri ħalli remx x'kontradizzjonijiet. Għal daqstan, sinjura ħasi. Mr. Chairman, I'm... Sir President, niskuża ruħi imma ma naqbilx ma dan il-block vote fuq annes numru 2. Grupp tiegħi qed jitlob vot separat fuq 479 u 480. Kif ukoll 501, 504, 507, 10, 516, 528, 533 u 552 Il-reprezentant għanda l-istess lista fil-fat. Gut, ich habe die Anmeldung bekommen, also wir haben... Äh, Grazie ħafna. Għanna 14 li ħanħedu għom individualment. 73 u neħu minnom 14 kważi 60 li nistgħu neħdu għan pala block vote. Nivvotaw għal daqstan dwar dawn individualment. Nivvotaw fuq dawk individuali l-ewwel dawk li semmejt inti sinjura raħasi. Anzi, nivvotaw għan blok l-ewwel un bat nagħmlu l-oħrajn li semmejt is-sinjura ħasi. Nibdew 176, anzi 176 fan nessu. Erba 177 rivazi dak favur kontra nivverifikaw. Check 477. Abstimmung beendet. 477. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 478 rifazi da favur kontra astenzjoniet għaddit. Eba 179 u 480 dak favur 479 480 tnej f'daqqa dawk favur kontra Astenzjoniet. nivverifikaw 479 u 480 Ja, Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. Jaddu. Blok kissa. Wir machen jetzt die ersten Block bis 499 von 400. Level Block sa 499. 480 sa 499. Da favur? Kontra? Astenzjoniet. Jaddu. Għanna xin votazzjoniet individuali fuq 500 dawk favur. Kontra? Astenzjoniet. Taddi. 501. Tivverifika fuq 500, nivverifika votazzjoni miftuħa. Beendet. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 501 dawk favur. Daw kontra. Nasab l-istess maġġoranza ma taddix ukoll. Nivverifikaw tajjeb. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. Taddi, interessanti ħafna. Għan votaw sa fuq l-oħrajn għan blok 504 Li semmi t-sinra ħassi 504 dak favur. Kontra. Ma taddix. Anzi, nivverifika 504. Beendet. Ma ta' sinema l-uqa. Għaddit. 507 Dawk favur, 507 Kontra Astenzjonijiet Niverifikaw u koll. beendet. Angenommen. Votazzjoni malu a għaddit. 508 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. 509 dawk favur. kontra astensjonijiet Jidir li li għaddit, imma ħjar niverifika. Dan 510 dafür. Għaddit. 510 dak favur. Kontra. Astenzjoni jitaddit. għaddit. 516 dab favur kontra astenzjonijiet għaddit. 528 Jorgensen dab favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 530 Jorgensen dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet tatti. 533 favur kontra Astenzjonijiet. Taddi. Ħamesmija tnejn Gerling. 552 Gerling dak favur. Kontra astenzjonijiet taddi wkoll. Tajb wis. Nivvotaw isa fuq l-emendi kollha li fadal fl-annessi li ma votanix fuqhom. Min jaqbel ma l-emendi kollha li fadal fl-annessi. Kontra astenzjonijiet. Jaddu. Faċilitajna kemm xejn l-affarijiet għal daqstant. So, wir haben einige Abstimmungen, die da nicht im Block waren. Sie müssten noch mal schauen, es geht... Għanna xie votazzjoni toħrajn ma kienux inkluzi fil-blok vote u rridu neżaminawhom. 511 l-ewwel dak favur. ħames dak favur. mandiċ s-sess numri tal-pagġna li għandhom intom, għandkom intkom. Pagġna 56 fti, għaj 511, dawk favur, kontra, astenzjoniet taddi. Aus dem Annex 3. Annex numru 3, essa. Emenda mija il-rapporter dak favur kontra astenzjonijiet taddi. ħames tletin, rivazi dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 101 Berichterstatterin und ITRE 109. Mija wieħed il-rapporter favur kontra astenzjonijiet taddi. 535 u imkaw 116 favor kontra <laughs> astensioniet taddi. Annes serba. 554 dal favur. Kontra. Astenzjoniet. Ma taddix. 555 dal favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. 556 b'emendorali dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 557 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 559 u 560 identiċi. Dawn huma mendi lingwistiċi bisejt, il-President. 560 dak favur kontra astenzjonijiet ma jaddux. 562 dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Annes 5 563 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 564, 565, 566, it-330, imko Kolla identiċi ċidok favur kontra astensjonijiet ma jaddux. Annes sitta 567 dak favur kontra astensjonijiet nivverifikaw. be ended. Ist. Votazzjoni maluqa. Taddi. 568 dawk favur. Kontra. Nivverifikaw. Fuq 568.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 kontra astensjoniet nivverifikaw fuq 569-77. Will noch einer? Ja, kam noch einer. Schluss, also, angenommen. Tajab wis, jaddu. 573, dawk favur kontra astenzjonijiet jaddu 547 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi 102 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi 575 dawk favur kontra għastenzjoniet taddi. 576 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw fuq 576. Ja, alle abgestimmt, dann beendet Kulħadd vota mela nagħlqu l-votazzjoni tgħaddi wkoll din emenda. zibtsix, rivazi. 577 rivazi favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 578 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 579 dak favur kontra astensjonijiet taddi. 580 dak favur kontra astensjonijiet taddi. Premessi issa. 104 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 105 da favur kontra astenzjonijiet taddi. gerade, was noch abgestimmt werden muss und was nicht. Et naraw xaħt irridu nivvotaw fuq u eh, xmaħ nista nivvotaw fuq jgħajt il-President. 109 Rivazi. 109 Rivazi. Dik referenza għal seba snin dawk favur, kjoġobom, kontra, astensjonijiet, verifika.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 Premessa 24 emenda tlieta. dak favur. It-tretnejn ukoll. Ma taqax għalix l-emenda tlieta, t-tillet parti taħħa ma tlaqax għalek issa qed nivvataw fuq l-emenda tlieta u t tretnejn Dak favur kontra Maddeċ. Mija sittax. Da' favur? Kontra. Assenzjonijiet għaddit. Namlu verifika. sittax. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Itre tleta dak favur. Kontra. <coughs> Astensjonijiet għaddiet. 117 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mija u tmintax, mija u tsatax, itri erba inkotlieta dak favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddiet. Issa. Erba, itri ħamsa imko erba dak favur kontra Assenzjonijiet għaddit. Hamsa u itre sitta dak favur kontra assenzjonijiet għaddit. Sitta favur kontra astensjonijiet għaddit. 120 favur kontra astensjonijiet għaddit. Seba u itre seba Dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Tminja dak favur kontra astensjonijiet għaddit. 123 favur kontra astensjonijiet għaddit. Disa, dawk favur. Kontra, astensjonijiet għaddit. 126, 127, itre 8, imko 5. L-aħħar vot, dawk favur, kontra. Aħjar niverifikaw. il y a une, on a voté Um, Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. U issa il-votazzjoni finali fuq il-rapport kollu kemmu kif ġie emendat votazzjoni elettronika Votazzjoni miftuħa. Abstimmung ist beendet. Votazzjoni maluqa. 48 favur, 5 kontra, 6 astensjonijiet. Għaddew mela, issa nivotaw fuq la bozz tal riżoluzzjoni leġislattiva. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 47 favur, 5 kontra, 6 astensjonijiet u nifirħu l rapport Signora Klas. Grazzi ħafna għaxol kollu li għamilt u grazzi lil dawk kolla illi kienu koraġużi bizzejiet li jibqaw għamnek sal-axar għet jajdu li illi hemm xi nuqqasa konsistenza f'dak li għamilna, ġifiri se jkonna niċċekjaw ir-riżultat u fil-tieni laqa jkunu nistgħu niċċaraw dawn id-differenzi. Grazzi ħafna dik kienet tassew maratona ta' voti. Nna xina ma jkollniex dizastru fuq dak imma dizastru għadu ġej. Grazzi li segretarja tal-lajnuna taħħom dik il-lista tal-voti komplessa għall-aħħar. Er Und äh,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 Tag, So, ich denke, einmal Luft geholt, dann äh, geht's weiter mit. Tajjeb, naħseb illi kulħadd ħanifs u issa ngħaddu għal rapport ta' Joao Ferreira. Approċ komunitarju għal prevenzjoni ta' diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem. Hawnhekk għaw bosta emendi konsolidati u emendi ta' kompromess għal daqstant. Tlaqna. Si ċe wieħed ta' favur kontra assenzjonijiet. Għaddit. ċe 11 ta' favur kontra astensjonijiet għaddit. ċe 2 ta' favur kontra, astensjonijiet għaddit. ċe 19 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. ċe 10 dak favur, kontra, astensjonijiet għaddit. ċe 3 dak favur, kontra, astensjonijiet għaddit. ċe 7 dak favur, kontra, Astensjonijiet? Niverifikaw. ċe seba. Na? Also wir haben 53 da, 40 haben ab. Kleta haben sie 53 persuna fil-kamra. Kulħadd ivvota? Tajb wiz, votazzjoni maluqa. Għaddit. ċe erba dak favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. ċe 20 dak favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. ċe 15 dak favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. ċe 5 dak favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. ċe 16 dak favur, kontra kontra astensjonijiet għaddiet. ċe 13 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. ċe 6 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. ċe 21 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. ċe 8 dak favur kontra, astensjonijiet għaddiet ċe disa dak favur, kontra, astensjonijiet għaddiet ċe 12 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet c 14 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet c 17 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet c 18 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet Libe 17 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragraf 1 13 dawk favur Papadopoulou favur kontra il-Pepe kif qed jivvotaw. Favur mela għaddiet li b-11 le dik ma se votaw fuqa regi 2 dak favur kontra assenzjoniet għaddit. Agri 11 le dik ta' awkoll 71 Gutierrez Cortines Prodi dak favur kontra assenzjoniet għaddit. libe 24 dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Imis issa 15 Papadopoulou favur kontra astensjonijiet għaddit. Agris batax dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Sittax favur kontra astensjonijiet maddeċ. Libe 10 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Libe 12 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ Agri 34 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Seba' u tletin ġiet irtirata. 38 Antonescu dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 39 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Inugwaljanza u solidarieta ma' raġuni 33 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. 19 Papadopoulou. Favur, kontra, astensjoniet għaddit. Libe 20, dawk favur. Kontra. Astensjoniet niverifikaw libe 20. Dan ist die Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Maddiċ. Reġi disa dak favur. Kontra. Astensjoniet għaddit. Reġi 16 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Reġi 13 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 35 Tremopolos favur kontra astensjonijiet Naħseb illi għaddiet imma ħjar niverifikaw. Beendet. Votazzjoni maluqa. Kelli raġuna ti president għaddiet dik. 34 Skotta, Rossi, etc. dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. il-nirin fil-foresti agri 29 dak favur, kontra astensjonijiet għaddit. 35 Pirelli dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 49 u agri 23 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Agri 27 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 55 Perello Rodriguez dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 56 Tremopoulos favur dawk kontra astensjonijiet maddiċ. Agri 13 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 60 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 61 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Agri 28 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Eh, risk mapping issa jmiss 68 siba tħassret 69 favur kontra astensjonijiet għaddit. Tremopoulos 17, Libe 16, dawk favur kontra astensjonijiet niverifikaw et niverifikaw Libe 16. Um, ähm, beendet. Votazzjoni maluqa għaddit bizbrix li be 16 għaddit 70 Antonescu Niculescu dawk favur kontra astensjonijiet għaddit wieħed Papadopoulou favur kontra astensjonijiet għaddit tnejn Estrella favur kontra astensjonijiet għaddit tlieta Estrella dak favur kontra assenzjonijiet għaddit. Hamsa Tremopulos dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. sitta Perello Rodriguez dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Seba Papadopoulou dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Disa. Perello Rodriguez dak favur